sistemi ta' inġenji tal-ajru pilotati mill-bot ilhom eċiren ta' snin illi ġew użati. Fil-fatt 1985 kienu jużaw il-Queen Bee għal prattika għall-attakki. U eh, aħna l-lum il-ġurnata naraw iktar dawn it-tip ta' inġeni li huma UAVs jew drones. Ħafna minnhom huma kienu għalanijiet militari, missa qegħdin jiġu applikati għalanijiet militari biex e, kunu jistgħu jibidlu ftit il-parametri teknoloġiċi u politiċi wkoll. U aħna qed nippruvaw u il-dan l-aħħar indaħlu pereżempju Cesar u Horizon 2020 f'dawn il-sistemi ta' ġeni tal-ajru. l potenzjal għall-industrija ta' tkabbir dan ir-rigward u kbir għall negozji kollha. U allura essenzjali aħna nżommu standards eh, ta' livell immens għal produzzjoni fuq livell dinji. L-Ewropa tmexxi il-suq fil-200,000 operatur għanna inna palist iktar minn 600 operazzjoni għal dak li huma l-fotografija u sorveljanza tal-art u li jużaw dawn id-drones u saru ħafna popolari għal sorveljanza ta' attivitajiet tal linji tal-ajru, vetturi tal-ajru, eh, linji tal-ferrovi, impjanti tal-enerġija, konserts tal-futbol, konserts sejdum tal-futbol, eh, jgħinu fil- nirrin fit-tifi tan-nar, fil-operazzjonijiet tal-tfittxija u salvataġġ, imma mbagħad fl-istess ħin għandek il-baby drones li qed isiru ħafna iktar popolari fuq livell ta' divertiment. Kulħadd għarra fil-potenzjal ta' dan is-suq u kulħadd jrid jisħaq li kull tip ta' affasa politika jrid jippermetti li jkun hemm tkabbir biex ikun hemm kompetizzjoni dinija. U il-xoltej pala rapporter kienet illi nara kif din l-industrija nistaw nihduwa fil-pass li jmiss u naħseb li dan ir-rapport hekk kif issa reaġixxa għal annijiet l-anin li saru. Iktar kmini din is-sena jiena daħalt rappreżentanti tal-industrija, l-istati membri, awtoritajiet ta' avjazzjoni ċivili ta' traffiku tal-ajru, eh, l-Aġenzija Sikurtà tal-Ajru Ewropea. Kull ħad li ħasem qabel illi il-xogħol li tisir, ir-riċerka li tisir mod proporzjonata u bbażi fuq ir-riskju biex l-industrija tikber fl-istess ma jkunx hemm pis addizzjonali u fl-istess ħin leġiżlazzjoni trid tirrifletti kooperazzjoni globali sabiex nistimulaw l-R&D. U A ah, kenni u koll laqat kostitutivi Washington f'Marzu b'rappreżentanti ma l-FAA u l departiment ta' Trasport ta' Stati Uniti u dan wassal għal livell għal laqat għal livell li friga li waslet għal dekrazzjoni ta' Riga u dak il-messaċ ewlini qal li il-Komunità ta' Avjazzjoni Ewropea għat impenja ruħa biex tal-linja negozji ma' servizzi tal-passat mill-2016 għal dawn it-tip ta' servizzi li jiġu provduti. U jiena naħseb li jridu nesabilixxu regoli globali li se jindirizzaw il-oqsma li ġejjin il-kemmu tajab biex jittir fl-ajru, ċertifikazzjoni, użu rekreazzjonali, identità ta' drones, eh, taħriġ tal-dotti, il-responsabilta' fl-assigurazzjoni, operazzjonijiet, il-ħarsin tal-privatezza, il-geofencing u no-fly zones l-autoritajiet konġunti fuq dawn is-sistemi mhux pilotati huma jivolvu il-autoritajiet avjazzjoni nazzjonali u mhux nazzjonali u da jaqa' taħt il-VKO. U lan tiegħu huwa biex niżviluppaw ħtiġijiet tekniċi ta' sikurta u ta' operattivi fuq ir-regolamentazzjoni sikura ta' dawn it-tip ta' drones u inġenji li għadhom ispaċi tal-ajru u dan u il ġara su marbut ma jasa u dan jista jinfassal malajr regolamenti ta' sekurtà globali biex nużawhom sew u nittamaw li regoli tal-Unjoni Ewropea kunu kompatibbli ma' dan l-arranġamenti nazzjonali permezz ta' proċess ta' rikonoxximent reċiproku ġifiri biex nagħlaq nixtieq ringrazzja lix-Shadows fuq il komita Tran għal eh, input kostruttiv ferm tagħhom u kooperazzjoni. U ningrazzja l-kollegi fl-IBEC u Patrick Cassidy VCR illi kien ta' għajnuna li ma bħala għalija. Jena nifem daw l-opportunitajiet illi dan is-suq jista' joħloq għal-investiment u ħolqien tax-xogħol billi jkolli salvagwardja l-interessi pubbliċi. Għalhekk ikolli ngħid illi għandna bżonn l-appoġġ tal-Parlament biex jibatu messaġġ politiku biex dan ikollhom pass eċitanti l-qudiem għal settur tal-avjazzjoni. Grazzi. Madame Bulz, vous avez la parole la Commission. Signora Bulz, mill-Kommissjoni għandha il-kelma. Signora President, distinti membri tal-Parlament, id-drones huma teknoloġija li qed ibidlu il mota kif aħna naħdmu qed joħolqu opportunitajiet ġodda l servizz u applikazzjonijiet ġodda. Dawn il- l-aircraft li mandomx persuni fuqhom jistaw jintużaw l-ispezzjonijiet ta' sigurta u anka għal monitoraċ tal-bidja jew inkella anka eh, fil-kussjonijiet ta' dizastri naturali. L-użu tal-drones għal eh, ċittadini qed jikkontribwixxi għal aktar ħolqien tax-xogħol u użu kummerċjali fl-Ewropa. Kulħadd jifhem il-potenzjal ta' drones imma ċittadini għandhom ukoll tħassib dwar l-operat ta' drones u għalhekk għandna din l-isfida biex aħna noħolqu regoli li jiksbu bilanċ bejn il-promozzjoni ta' din it-teknoloġija u il-protezzjoni ta' ċittadini tagħna. U aħna nemnu illi regoli komuni biss jistaw jagħtu bażi solida biex wieħed jippromovi l-investiment u jiffaċilita l-iżvilupp ta' teknoloġija ta' drones u fl-istess waqt iħares ukoll iċ-ċittadini tagħna. U għalhekk li l-Kummissjoni tilqa' l-appoċ għal dan l-approċ fil-rapport uh, u nishtiq uh, nirringrazzja l-Onorevoli Foster għal xogħol illi għamlet u għall isforzi tagħha biex tiġbor l-opinjonijiet tal-gruppi politiċi differenti f'dan il-rapport tagħha. Il-Kummissjoni taqbel mal-sejħa fil-rapport biex ikun hemm qapas regolatorju armonizzat u ċar u li jitneħħu eh, titneħħa threshold ta' 150 50 kg eh, għal għanna bżon um, eh, regoli komuni ikun xikun il-pis ta' drones dan ma jfissirx li kull opera ta' drones irrit jaqa taħt regolamentazzjoni stretta aħna nemnu illi għanna ners u lejn regoli sikuri li jkunu proporzjonati mal-operat partikolari ta' drone u dawn l-idejat fil-fat diġa qed jiġu sviluppati mill-Aġenzija ta' Sigurtà tal-Avjazzjoni u anka ma' awtoritajiet oħra li eh, eh, bħal eh, li jiddiskutu dawn l-inġenji li ma jkollhomx pilota. Hemm anka il pajjiżi differenti paċ-Ċina, l-Brażil, il-Ġappun u l-Kummissjoni ta' naqbel regoli ta' sikurezza jistaw jitkomplow u jitħlu ma' regoli oħra ta' suq fejn hemm eh, riskju ikun hemm anka eh, eh, fuljet fil-kaxxa ta' drone. Jekk id-drones joperaw fuq distanzi il-bot allura l-ispejjeż ħaj uh, jonsu u dawn l-operat ħaj inkoraġixxu l negozji għandu għanna insibu nifinanzjaw l-R&D għal aktar zvilup u innovazzjoni fil-waqt li napoġġjawhom. Importanti li jkun hemm appoġġ mill-pubbliku għalhekk aħna nħossu li jrid hemm infursar tal-leġiżlazzjoni bħal pereżempju fil rigward tal-privatezza u l-ħarsin tad-dejta Dawn huma kruċjali manka aspetti oħra pa' sikurezza u anka protezzjoni u responsabilta illi il-koll jiridu jiġu indirizzati biex nikkonkludi il-Komissjoni ta' prezza rapport fuq id-drones ħaj kontribwixi għad għat-tmexxija u għat fasil tal-regoli u xol tal-Kommissjoni biex ikun hemm dan il-qafas regolatorju għad drones. Il-suġġett ġi indirizzat fil-pakket tal-avjazzjoni u jiena nispera li nkunu nistgħu naħdmu b'mod veloċi fuq din il-leġiżlazzjoni fil-ġejjieni. Grazzi ħafna nandu issa għal kellima li missis posta l-minuta. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Qed isir ħafna iktar aktar importanti eh, diża drones fis-soċjetà tagħna. Wieħed mill-użi ewlenin tagħhom huwa s-sorveljanza ta' ċittadini xi ħaġa li ħadd ma jista' jaħbiha. Ma' żmien ħafna nies xraw drone b'kamera jew b'tamir ieħor. Issa il-ħarsin tal-ħajja privata tan-nies trid tiġi mħarsa fil- Um, għafas ċivili u suq ċivili ta' drones, mux ħagġa di. Il-Komissjoni trid tivalwa riski tal-dawn id-drones ċivili biex tinforma il-pubbliku dwar dan. Il-Komissjoni trid ukoll tagħmel proposta biex issib regolamentazzjoni soda u sikura għal kulħadd il-servizzi ta' informazzjoni jridu jużaw drones mod responsabbli li ma jmurx kontra drittijiet fundamentali tal persuna. Grazzi. Grazzi naddu li pipi sur mużiljera minuta u nofsa. Iva, grazzi, jina presidenti, jina nixin ringrazzja l-Level Foster tal-report u anki l-gruppi oħrajn. aħna manniex organizzazzjoni dini illi jista jikompeti jistosoltu ma pajzi palmu maċina palmu għadan. Aħna mixxejja dinija f-drones fil-gbar sem fil-imprizi mondja dinija fuq dar rigward. Għanna 80 biljun tħul u 500 eh, persuna voluta. Uh, standards teknoloġiċi ta' drones illi jridu nkomplu naħmu fuqhom aħna nistgħu nieħdu eżempju in-norma il-regola GSM għal telefon mobile phones biex naħmu fuqha. In-networks aħna rridu nippruvaw nigarantixxu ħarsin tal-popolazzjoni. Illum hemm żewġ miljun drones li qegħdin jinbew jinbijaw u ħadd ma' Naħseb illi aħna it-tweġiba hija ċara, jew meta ħarsin ta' data indispendabbli ħajja ta' privata hija tkun protetta, imma aħna rridu nħallu dawn id-drones jiġu żviluppati għaliex hekk niblukawhom ħan nkunu morru morru jisem eh, eh, nattakaw il-kameras iktar mill-drones. Grazie. Merci. Pour une minute trente également au nom des socialistes et démocrates, Monsieur Zemke. Euh... L-Onorevoli Senke, nixtieq nirringrazzjak tal-li tajtni il-mikrofonu, nixtieq nisħaq eh, bil-qawa din l-istqarrija kull-jum qed ikonna aktar u aktar drones għal l-użu ċivili fuq rasna fl-Europa. Din xi ħaġa li forsi tferraħna imma hija prova wkoll illi qed naraw progress fit-teknoloġija u id-drones qegħdin magħna biex jibqgħu. Imma dan il-proċess sissa mhuwiex akkompanjat minn regolamentazzjoni neċessarja il-stati membri għedin joħol u regoli differenti u l-SND il-grupp politiku tijaj iħos fej iħos li l-autoritajiet Ewropej għandhom jitlu u jiregolaw huma dan fuq livell Ewropew għax l-użu ċivili ta' dawn it-tipi ta' inġenji mhumiex limitati bil-frontieri bejn il-pajjiżi u hemm żewġ kustjonijiet l oned dawn it-tipi ta' vetturi jridu jkunu sik sikuri anka mal-inġenji tal-ajru l-oħra. Urrit ikun hemm il-ħarsin ukoll tal-privatezza. U naħseb illi il-rapport tal-onorevoli Foster huwa dokument interessanti u ta' valuru qed isemmi dawn l-aspetti mod tajjeb ħafna. Jiġifieri is-sigurta u l-ħarsien tal-privatezza. Dawn huma imniżla eh, b'mod ċar ħafna u aħna bħala grupp nkun qegħdin naħdmu fuq dan id-dokument l-Onorevoli Toxinovski għal minuta u nofsa li CR. President, Komissarju, id-drones jippreżentaw fenomenu fejn eh, it-teknoloġija edha aktar il-qoddim mill-leġizlazzjoni għalhekk irridu nikkordonaw fuq livell eh, Ewropew eh, fejn tidħol l-infrastruttura Eh, kritika u rridu anka nillimitaw eh, l-użu f'ċertu passijiet ta' dawn id drones Ġrid ikonna il-ħarsien tal-privatezza ħna eh, jina nixtieq ngħid li l-nina kuntent li sar dan ir-rapport mis-sinjura u l-approċ tal eh, eh, ta' Sinura Foster kien tajjeb ħafna mux jett eh, jipreġudika kwalin leġizlazzjoni li għati tissir. L-Honorable Yvonne Miltenberg għal Grupp Alde għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Sinjura President, l-ONET nishtiq nibda billi nirringrazzja l-Onorevoli Foster għal xol tajjeb li għamlet, nixtieq la proset. Europees luchtruim moet gewaarborgd worden. Il-sigurezza fl-ispazju tal-ajru Ewropew tkun garantita u għalhekk għandna bżonn regolamentazzjoni u iktar ma soħroġ mal-ajr eh, din regolamentazzjoni iktar ikun aħjar. irridu nifukaw fuq użu responsabli u fuq min għandu responsabilta min, min irrid iġor responsabilta jekk jaqa drone mill-sema. Irid ikun hemm rabta mill-qrib bejn is-sit jew min qed jopera id-drone u irrit ikun traċċabli il-persuna li qed opera, speċjalment jekk ħaj kunem danni, irrit hemm ċib ta' identità ġodron, drone, e, forsi din tkun soluzzjoni u hija waħda mis-suġġerimenti li hemm anka fl-emendi li għandna qudiemna fuq il-mejda. Għanna bżon regoli Ewropej, et nara li għanna pakket tal-avjazzjoni li ħaj uħroġ f'Diċembru li ħaj kopridan dan, u jiena et nifem li taħt il-presidenza tal-Olanda fl-istituzzjonijiet ħana sikuraw illi l-industrija ta' drone eh, ninkoraġuwa biex tkompli t-izviluppa għal-minuta u nofs l-Honorable Skirlek eh, għal-minuta u nofs. Grazie ħafna. Sinjura Bolt, Sinjuri, eh, eh, nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Onorevoli Foster għall bozzar ta' dan il-rapport li huwa eċċellenti u l-Unjoni Ewropea għandha tiżviluppa qafas legali għall-użu ċivili ta' dawn um, l-inġeni tal-ajru mingħajr ekwipaġġ. Anka għandha tgħin biex tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' din it-teknoloġija mandu jkun hemm anka distinzjoni bejn l-użu rekreazzjonali u l-użu ieħor. Il-potenzjal għal tkabbir ta' dan is-settur huwa ħafna tista' tgħin eh, tixpruna it-teknoloġija toħloq eh, anka eh, xogħol favur l-ambjent, il-kwalità tal-edukazzjoni u taħriġ huma importanti ħafna f'dan is-settur biex Eh, ikun hemm dawn iċ-ċentri ta' licenzjar għal dawn il-piloti li eh, meċxu dawn il-drones. Il-qafas Ewropew irrit jassikura li kunem svilupp eh, teknoloġiku u fl-istess waqt jara li kunem ħarsin ta' data tal-ċittadini. Irridu u koll ma ninsawx il-limiti ta' rizorsi u l-ħarsin tal-ambient imma għanna din l-opportunità li anka nużaw il-prinċipi tal-ekonomija ċirkol, partikolari u għan dawn il-drones għandhom jużaw fjuwil li ma jkunx ta' dannu għall-ambjent u laqas ma jżid il-gassijiet beffet serra l-Onorevoli Langenden għall-EPDD. Grazie ħafna, Signora President. Id-drones huma industrija li qiegħda tikber Ija importanti għal suq interni li aħna nkomplu nisviluppaw din it-teknika tagħna. Ħafna darbi n-nies huma xettiċi fuq teknoloġiji ġodda. Biċċa kbira tal-każijiet, mill-bidu tat-teknoloġija kien ħafna xettiċiżmu. U l-istess ġara fil-każ tal-aeroplani fil-bidu ovvjament, minn l-aeroplani mill-ġurnata, il-possibilità tagħna li niċċaqalqu bejn posti u ieħor kien ikun impossibbli u kuna t-tmur mur l-Istati Uniti, l-Svezja, biex tara l-importanza tal-li t-ċaqla l-ajru. Allura dan din l-industrija ta' drones ħatajna ħafna. Nabżon iktar għafgħu minn dan ħajju l-ħin tijaw biex iġu sviluppati il-potenzjal kollha tijaw iżda għanna bżon ukoll nirregolaw is-settur. L-industrija tista' tiflorixxi fil-qasqaf fil suq imma ma jistawx li namluwa eh, diffiċli bi dak li kun jibza li investi fihom. Għax irid ikun hemm regoli ċari u igwali għal kulħadd. Is-sukurtà ovvjament hija importanti għal kulħadd. Aħna nafu x'numa l-perikli u allura irridu li nkunu nistgħu illi nekonna maħarsin tal-ħajja privata ma' wkoll il-dritt li dak li kun jipproduċi drones u l-industrija tkompli kber. Madame Foster, votre... Grazzi, tete, signor Noto, onorevole Noto, grazzi illi Jini grazzi aktar li podġejt dan il-punt fuq l-agenda kommissjoni li għetati kasa, jina nasemma l-fassib tijak li jadna natu l-SMEs għafas flessibli bizzed biex ikunu flessibli u kompetittivi specialment għal dak il-kompetizjoni ġemmi Stati Uniti na naqbel li kunem dibattitu bej partijiet interessati biex ikonem regolamentazzjoni bilanċat biex jipermetti li kunem bilanċ fil-ħajja privata u negarantixxu sikurtà tan-nies billi nipromuovu il-teknoloġiji ġodda barra minne kifed diġa fi xogħlijiet fil-Kumitat essenzjali li l-Stati membri u l autoritet nazzjonali kompetenti ikollhom la ta' manuvra flessibbli biex jekk ikun hemm bżonn waqfu li jkun hemm l-użu ta' drones fi qasma sensittivi. U jiena allura naqbel l-element 40 tar-rapport li jgħid li għandna bżonn inbidlu ir-regolamentazzjoni bdejn istati membri l-Unjoni Ewropea u s-settur ta' avjazzjoni ċivili u l-PN u grazzi aktar dan it-tekst. Ah, Monsieur Golnish, nous allons donc passer. Nix mux eja tawnek, il-Rassul Marinesh kobal Minuta u nofs.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 Imma issa fil-fatt din e, it-teknoloġija xi ħaġa li qiegħda magħna u għanna bżon regoli ġodda. Inlu inna naqra snin issa e, li kienem kien li kienu bdew il-innovazzjoniet fil-qasam ċivili u dawn kollha jkontribwixxu għal iżvuk ekonomiku. Il-problema hi li jistgħu jħolqu problemi oħrajn eh, serji jekk inqasbu fuq il-ħajja privata jew sikurtà tal-linji tal-ajru. Irrid għandna bżonn da drones imma jridu nipproteġu s-sikurtà s-saħħa tal-pubbliku speċjalment jekk nitkellmu fuq sorveljanza tal-massa, aħna rrid għivedna nirregolaw il-qasam. Tajjeb qed niddiskutuh dawn hawnhekk illum u li suġġetti kollha din jiġu diskussi li jaħsebu assist tajjeb għar regolamentazzjoni tal-ġejjin il-Kummissjoni jiġu ikollha approċċ partikolari hawnhekk għaliex huwa punt partikolari ħafna suġġett partikolari, Nitkellmu dwar dawn it-tip ta' drones, tal-ċertifikazzjoni, kostruzzjoni, tal-personal li jużaw dawn id-drones u allura nirregolaw it-teknoloġija kollha mod separat, speċjalment mod separat għal dak ir-regoli separati għal ċivil u għal militar. Dieġa ħaġa li ma nistgħux noqogħdu nitkaxkru sajna fuqna. Stimați colegi, utilizarea sistemelor aeriene fără pilot este fără îndoială un... Is-sistemi ta' dawn ta' inġenji tal-aeropilotati mill-bot hija xi ħaġa li turi turina il-ġejjieni tal-industrija tal-aeronautika. Iżda ovvjament Aħna irridu intenti kif nużuha fil-ħajja ta' kuljum fil-ħajja ċivili, mhux biss militari, ma nisu nużuha fl-agrikoltura, għad u salvataġġ. Ta' kollha huma ta' għajnuna li tagħmel iktar faċli li tkunu manuvrati u li naqsu s-sogru ta' periklu għal bniedem speċjalment ta' żoni diffiċli fejn kollok aċċess għalihom imma jrid tirregolhom biex ikun hemm il-sigurtà tal-ħajja privata u tal data personali ta' ċittadina. Aħna bżonn strateġija fuq livell tal-Unjoni Ewropea għal sistemi da' drones pilotati mill-bot eh, li jridu jħarsu il-regoli tal-Aġenzija Ewropea ta' Sikurtà fl-ajru. U allura aħna rridu nistabilixxu mond minimu ta' standards ta' sertifikazzjoni tal-bidotti u l-operazzjoni ta' dawn il-titjiriet. Onorevoli Von Borsajt, minuta. Merci, Madame la Présidente. Grazie ħafna Senjura President. Illum ħankun qed nivvota favur il-rapport ta' l-Onorevoli um, Foster għax kisbet bilanċ bejn illi uh, ninkoraġixxu l-industrija u fl-istess waqt inħarsu l-ċittadini il-parlament ħafna drabi eh, jaqa fil-nazba ta' ħafna regolamentazzjoni u jara periklu kullimkien. ħafna drabi dan jeddet il-tkabbir ta' industrija li tista' tifjorixxi minħabba il in ta' ħafna regolamentazzjoni. L-industrija ta' drones għandha bżonn stimulu u għalhekk dan ir-rapport qed jikseb il-bilanċ neċessarju dwar is-sigurezza għall ċittadini u għall apparat u fl-istess waqt eh, jinkoraġġixxi l-industrija qed isejjaħ lil kommissjoni biex timxi anka ma' din il-linja fil-xogħol tagħha l-Onorevoli Rike għal minuta. Grazzi, ġen President Komissarju, zis kollegi. Jekk aħna naċċettaw illi fil-militar dawn id-drones huma kollim kien, dawn jistgħu jgħaddu ma wkoll tal-lat trivili, tal-agrikoltura u eh, IT. Aħna nħarsu li natura speċifika tal-drone u aħna rridu u naqblu wkoll mal-fatt li hemm ċertu bżonn ta' integrazzjoni li ssir fuq is-sikurtà eh, tal-ħajja tal-ċittadini tagħna. Regolamentazzjoni armanizzata fuq livell tal-Unjoni huwa importanti. Imet Konna approċ li mhux se jwaqqaf li dan jitlu fis-suq Ewropew. U aħna rridu però nżommu sebajnejn fuq xi aspetti sekurtà li rapporti semmi fuq il-ħajja privata approċ fuq bazi fuq ir-riskju illi kun analizi professjonali illi kunnem hemm leadership Ewropew professjonali f'dan ir-rigward Ewropew u illi konna mezzi biex niddefendu industrija tagħna mal-bqija tad-dinja. Hija ambizzjuża ħafna dan ir-rapport imma ir-rapport tajb ħafna Sra. Foster. Il minut. L-Honorable Seymour għal minuta. Grazzi ħafna President. Et nitkellem kontra dan ir-rapport fil-paragrafu 21 qed jitlob li jkun hemm armonizzazzjoni tal-qafas legali fuq livell anka globali u naħseb jiena hawnhekk ir-rapporter qed jipprova jagħti wisq seta lill-Unjoni Ewropea qed jgħid li l-limitu tal-150 kg għandha titneħħa biex ikun hemm um, konformità mal uh, li liġi fuq livell nazzjonali man ikun hemm eh, din il-ħaġa. Mbagħad għandna wkoll il-mekkaniżmu tal-irrapportar fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Jekk jogħġbok titkellim xaqsek taġġel, importa tnaqqas naqal pass? Sorry. Sorry, Chair. Fil-paragrafu 48 qed nitolbu li jkun hemm mekkaniżmu eh, tar-rapportar. Jiena nixtieq inkun naf eżattament xi tfisser il-kelma instant imnisla hemmhekk jiena naqbel mal-Gvern Ingliż eh, illi kwalinkwa regolamentazzjoni żejda li toħno eh, l-industrija mhijiex tajba u il-persuni li qed jużaw dawn id-drones jkunu penalizzati Għalek jena ħan vota kontra dan il-rapport. Nħovu dal-on bon fois pour un minut. Mela, il-kalim li mis għal minuta. Grazzi, jiena u kol nishtiq in grazzi Sina Foster tal-rapport tal-xol tajb ħafna u kol tal-shadows. Minnina tistawdu rapport il-parlament eh, għat jgħamel il-punti ta' referenza passi li jmiss tal-qafas tal-avjazzjoni importanti ħafna fil-ġejjini tal-avjazzjoni ċivili u l-kompetitività tal-industriji tagħna li għandha potenzjal qawwi aħna ma jistax għanejn għal din ir-realtà nittama li aħna ħajkonna ħajħatu kasna l-Komissjoni. Eh, n-importanti ħafna eh, li natu kasi segurta u kol, specialment fl-użu ta' u kontroll u segwitu ta' drones u min qed jużhom u anki il-proibizzjoni illi jkunu jistgħu jsiru fuq ċertu no-fly zones. E, konnem, għajtu kunem ħarsin ta' data illi titqis mill komissjoni u fil-qafas tal-ġejjini e, tal-Europa fuq dan ir-rigward irridu nqisu l-użu kreattiv u militari u allura hemm bżonn li nħarsu il-suq f'dan l-drom su jkollna qafas ambizzjuż. Inti tqaġġilt ukoll, sinjura. Jaj, avec 1 2 3 7 demandes pardon, monsieur madame Monteiro, pardon. Hamas minn nies minn taħt kaġġijaj. Muito obrigada. A utilização generalizada. Grazie Hafna l-użu ta' drones fil-avjazzjoni ċivili waslu għal ħolqien ta' kumpaniji ġodda b'mod partikolari SMEs. Dan huwa settur fejn l-Ewropa għandha tkun fuq dimnet ma kif intqal tiġa irribu eh, irridu noħolqu regolamentazzjoni ċara u nkunu proporzjonati ma nix nħon u dan is-settur ġdid u għanna u koll inħarsu id-data u sikurezza tal-ċittadini tagħna. Qed nitkellmu ovvjament dwar kwistjonijiet li huma komplikati fejn hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni. E, L-industriji teknoloġiċi aħna nixtiequhom ikomplu jinnovaw u u jipprovdu servizzi u hemm anka vojt legali f'ċertu stati membri imma anka hemm ostakoli biex wieħed jagħmel kuntratti eh, f'dan is-settur u għalhekk għandna bżonn dan il-qafas legali mingħajr ma noħolqu eh, pis żejjed tal-SMEs. Ħankun qed nivvota favur dan. L-Onorevoli Franċuli Kassal minuta. Eġis kollegi, il-Kummissarju. U wasal iż-żmien li konna għafas regolatorju armonizzatu ċar fuq l-użu ta' dawna eh, l inġeni tal-ajru minn ekwipaċ u li konna regoli l-inita gwida ċari anka fil-pakket il-ġdijt tal-avjazzjoni li huwa mistenni li joħroġ dal-waqt rridu nilħu l-anijiet permezz ta' bażi eh, legali bażata fuq ir-riski skont dekorazzjoni ta' riga li garantixxu sikurezza u l-ħarsien ta' ċittadini u li rispettaw id-dritt fundamentali tal-privatezza u tal-ħarsin tad-dejta u naraw li investiment fl-industrija jkun stimulat u namlu sforz biex noħolqu Eh, xogħol sostenibli u innovattiv. fina naqbel mal-kompromessi li hemm fir-rapport anka tneħija tal-threshold ta' 150 kg u eh, teknoloġija li tkun tistam eh, taraf inġeni li jkunu qed jiġu pilotati il bot Grazzi ħafna, Senjura President. Il-drones jidru li huma utli ħafna għal ħarsin tal-ambjent, tal-agrikoltura, għal ġurnalizmu, għal attività oħra kommerċjali u anka għal dik rikreattiva ma l-Unjoni trid eh, toħloq regoli biex id-drones ikunu jistgħu jintużaw għas servizz tal-bniedem. Għalhekk irridu naraw li għandna miżuri biex dawn id-drones ikunu mezz li jintuża b'mod tajjeb. Dan li jista' jintuża ħażin ukoll għalhekk irridu noqogħdu attenti, irridu noqogħdu attenti anka għal privatezza. Għalhekk id-drones eh, kif nafu għalkemm huma tajbin jistgħu jintużaw biex joħolqu dannu. U il-Kummissjoni għalhekk trid toħloq dan il-qafas ta' regoli u għalhekk aħna qed nitolbot intervjeni f'dan il-każ. Grazzi ħafna. Il-kalima għali mes, l-onorevole Barka, Signora President, grazzi Komissarju. Nixtieq nifraħ l-ewwel net lis-Sinjura Foster fuq il-bicċa xoll li għamlet biex tassikura li konna il-regolamentazzjoni li għanna bżon fl-Europa l-industrija tal-avjazzjoni ċivili tista' tkun eh, qed tmexxi fuq dimnet fl-Ewropa. Għandna bżonn investiment stabbli, garanziji tekniċi tajbin għall-operaturi kif ukoll ċittadini. Irridu nidentifikaw il-drones u min ikun qiegħed joperhom u nikkoordinaw eh, dan anka ma' utenti oħra l-operaturi u uh, il-piloti uh, ta' dawn id-drones jridu jkunu mħarġin tajjeb u jridu jirrispettaw il-privatezza. Irridu noqogħdu attenti eh, illi dan il-risku li sta' jkunem, pero ikun mibdul dejjem eh, f'affarijiet pozittivi l-onorevoli Xulik. Grazzi ħafna tal-mikrofonu. Dawn is-sistemi tal-inġeni tal-ajru mingħajr ekwipaġġ meta jkunu qegħdin jiġu operati minn persuni u huma tajbin ħafna speċjalment f'kustjonijiet ta' periklu, imma meta jintużaw ħażin allura il-periklu għalina ċittadini għall-annimali għall-ambjent wala għandna bżonn li jkun hemm regolamentazzjoni f'dan il-qasam. Għanna nadottaw standards u koll fil-kas tal-manifattur, sigurezza u l-privatezza kif hemm imniżel fir-rapport huma kruċjali. L-iskandlu tal-industrija tal-karozzi wera kemm huwa importanti illi isir kontroll xogħol tal-implementazzjoni ta' regolamentazzjoni l-appell tagħna għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri illi il-fondi jitpoġġew fejn huma bżonn jużi. Suq ta' drones ijat jizviluppa imma memx regoli għalek għanna bżon strategija unika Ewropea għas sikurezza għal sikurta tal-bnidimu tal-ambjent. Grazie ħafna l-onorevoli Andersen. Bonġu li l-kulħat. Jina nilqa dan il-dibattitu anka l-mota kif il-rapport ġi prodott. Jiena nirrifjuta il-kommenti tal-kollega UKIP, tal-UKIP, għafas estis fuq drones uh, għall-izvilup ekonomiku huwa neċessarju il-teknoloġija ta' drones se tkun utli ħafna anka fir rigward meta jkun hemm ispezzjonijiet fil-settur ta' trasport, speċjalment f'każ eh, tal-periklu. Ta jista' jkun id drone ikun perikolus u kien hemm iva eh, okkażjonijiet fej eh, seta' kien hemm periklu u għalhekk um, eh, mhuwiex tajjeb li tibqa' lura l-Kummissjoni milli tirregola dan. E, l-industrija ta' drones se' toħlo posijiet tal-xogħol adattat u issa biex nikkonkludu l-kaġdijan għajana l-sinjura.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 dan is-su uh, għal uh, dawn tipi ta' inġenji għandu potenzjal kbir ta' tkabbir. Nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni u ukoll illi jista' ikun hemm abbuż ta' dan l-RPAS, speċjalment meta dawn jiġu integrati fil-ħajja tagħna ta' kuljum u jekk ikun hemm miljuni ta' dawn it-tipi ta' inġenji tal-ajru itiru fuq rasna huwa importanti li nkunu nistaw nidentifikaw eh, li l dawn it-tipi ta' inġenjin kellha jkun hemm il-potenzjal ta' dan l-abbuż u eh, ukoll niġbed l-attenzjoni fuq il-użu transkonfinali ta' dawn id-drones. Eh, eh, jista' jkun hemm problemi ta' sigurtà f'dan il-każ E, issa naddu għal-Kummissarju Bulċ, Sinjura President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew, nixtieq nirringrazzjakom ta' dan id-dibattitu u e, tassow l-industrija ta' drones għandha potenzjal kbir għall-Unjoni Ewropea tkabbir u għal xogħol ġdid u anke għall-iżvilupp f'kull e, qasam tal-innovazzjoni. L-Unjoni Ewropea Eh, edha fuq dimnet għal dawn id-drones eh, kommerċjali għalek jina nixtieq li dan jibqa' hekk għalhekk aħna ħan nippruvaw naraw li jkun hemm sinkronizzazzjoni biex ikun hemm l-ekonomiji ta' skala u um, ekonomija ta' volum u biex inkunu kompetittivi. L-affarijiet qed jinbidlu malajru aħna lesti li naġixxu b'mod olistiku u veloċi. Tiġa qegħdin involuti fuq livell Ewropew anka globalment. Tiġa semmejt jiena il-pakket tal-avjazzjoni li ħajkun qed jindirizza l-elementi tar-rapport u anka l-attività l-attivitajiet li jiena semmejt ta' jaza u jaros. Uh, li l-entuzjazmu teknoloġiku huwa ibilanċjat qiegħed fil-proċett u qed jindirizza s-sigurtà ta' ċittadini l-privatezza u anka il-ħsejjes u qed jindirizza wkoll is-suġġetti relatati ma' min ikun qiegħed iħaddem dawn id-drones irridu naġixxu b'mod proporzjonat biex ikun hemm l-evoluzzjoni fis-suq u u anka biex dan juża l-potenzjal sħiħ tiegħu. Nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Foster u lill-MPs kollha li huma involuti f'dan ir-rapport u jiena ħerqana ħafna li nkomplu nikkoperaw fuq dan is-suġġett. Issa l-Onorevoli Foster biex tikkonkludi. Grazzi ħafna kollegi tal- kummenti ta'kom li kienu kostruttivi u utli, nixtieq niċċara xi ftit punti fuq il-privatezza per eżempju. Aħna naħdmu mill-qrib mal-Kumitat Libe u li rridu nisqħu fl-Istati Membri huwa illi li tiġa hemm eh, regoli saħħithom fil-post u rridu naraw li l-infurzar tal-liġi wkoll ikun qed jaħdem tajjeb u dak huwa l-punt ta' tluq li għandna nużaw. Fir-rigward ta' dawn id-drones iż-żar li qed jissemmow, aħna maħniex ħanoqogħdu nirregolaw uh, dawn id-drones żar li jintużaw forsi miż-żgħażagħhom it-tfal. L-importanti huwa dik is-sezzjoni tan-nofs tal-użu kummerċjali fejn qed nsemmu drones naqra ikbar li jistgħu iva joħolqu dannu jew ħsara u fuq hekk qed niskellmu nitkellmu Mux qed nitkellmu laqqas dwar id-drones il-kbar li tiġew ma' koperti taħt ir-regolamentazzjoni tal-avjazzjoni. Għalhekk wieħed irid iħares lejn it-tipi u l-klassi u danu l-approċċ li għandna nużaw sa dwar il-faċilitazzjonijiet jew impjanti jew airports hemmhekk titħol it-teknoloġija u hemmhekk jiena semmelt geofencing u um, eh, tkellimna kemm il-darba dwar eh, kif iridu nsibu eh, mod ta' kif nittrattawa din Il-Onorevole Arnazzu għandha raġun aħna hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar użu militari, qed nitkellmu dwar l-użu ċivili u dawn però ma punti importanti li semmiet. L-aħħar punt tiegħi huwa għall l-onorevoli Seymour li hija ħasra li mhux qed tifhem il-settur tal-avjazzjoni. il avjazzjoni tiġa taqa' eh, taqa taħt regoli nazzjonali tal-Renju Unit, Ewropej u globali tad-dinja l-istess sistemi u l-użu ta' drones. Eh, wara dan il-punta elu jina nishtiq nejt li jina ħerqana ħafna biex nara se tipproduċi il-kommissjoni u jina naħseb li flimkien nistgħu noħorġu bla regolamentazzjoni tajba ħafna u l ħar punti nixtieq nagħmel huwa illi rridu naraw il-minni ma nifatturhom l-utenti aħarin ikunu kollha inklużi fid-dibattitu u jibqaw inklużi hekk e kif tkun qed toħroġ il leġizlazzjoni Mela jiena ħerqana ħafna e, u qed nistenna l-appoġġ tagħkom fil-votazzjoni fil-11 u nofs. Grazzi. Effectivement, madame, le vote aura lieu aujourd'hui et le débat est clos.